chers collègues, si euh, tout le monde a pu prendre euh, sa place. Kollegi, jekk kulħadd sa postu, aħna nistgħu nibdew bis-sezzjoni ta' votazzjoni. Mela, nibdew bir-rapport eh, ta' Sur Schultz il-ftejim tal-Assoċjazzjoni bejn eh, l-Unjoni Ewropea u Moldova, l-klawżola ta' salvagwardja mekkanizmu kontra ċirkonvenzjoni. Il-votazzjoni miftuħa. il votiklu Nalqu. Il-votazzjoni. il votiklu klu. Sitta adopti. Il-passum vot vote du rapport de monsieur. Il-rizoluzzjoni għaddit. Issa nadu il-rapport ta' Sir Landsbergis iftejn ta' Assoċjazzjoni bejn il-Ġorġa u l-Unjoni Ewropea l-Mekanizmu ta' kontra iċ-ċar konvenzjoni. Naħseb li Sir Landsbergis ixtieq jitkellem mhux qed nara hawnhekk. He does. He does want. famous <laughs> yet. Very briefly, Mr. Chairman. fil osor, Signora President. Ġorġa edha fl-aktar avanzata biex nipplementa reformi li huma marbuta mal-ftejm tal-Assoċjazzjoni u Liberazzjoni tal-Viża. Il-popolazzjoni ta' Ġorġa tappoġġa bi 68% biex tingħaqad mal-Unjoni Ewropea. Id-DCFTA ħajwassal l effettivi